posta għanna 50 votazzjoni tkun ħaġa tajba għawnek għaw talba għal deroga tal-immunità minnaħa ta' sinjora Hawtala minu favur, vot ordinarju da kontra, minu kontra <clears throat> astenzjonijiet għaddit il-proposta. Issa naddu għal ħatra ta' Simon Buzuttil għal panel e, skont l-artikolu 255 e, e, votazzjoni segreta votazzjoni miftuħa Grazzi, la votazione maluqa għaddit. Maġġoranza kbira. Issa naddu għal kompożizzjoni nominali tal-Komitat Speċjali fuq terrorizmu. Ma kienx hemm emendi fuq għadi u l-informazzjoni ġiet motija u ma kien hemm l-ebda emendi laqqas fuq il-kompożizzjoni nominali. Allora niddikjara hawnhekk illi din il- proposta ġiet approvata. Issa għanna rapporta sur Borelli il-ftejn mal-Izlanda fuq il-prodotti agrikoli u tal-ikel. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Grazzi, eh, Eh, Issa e għanna rapport ta' Sur Borelli, iħor, tejn fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Islanda fuq il-preferenzi kommerċali addizjonali fil-prodotti agrikoli. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa rapport ta' Krizogonos fuq l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-medjazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Sur De Jong rapporteaw il-funzjonament tal-franchising fis settur tal-beħ bl-imnut. Is-sur De jitkellem għandek il-mikrofonu għal żewġ minuti. għanna problema teknika mill-lider jgħajt il-president? mandux mikrofonu. Grazzi, President. <clears throat> Fil-qosor ħafna. Aħna ma kienniex rapport fil-plenarja fuq il-rapport tiegħi. Nixtieq nitlob lill-Kummissjoni li accettaw il-rakkomandazzjoni li ġew adottati fil-Komitat Internazzjonali u li segwihom. Il- il-kampanije ma jmorux il-qorti frekwentement, specialment kontra il-kumpanija om. Imma aħna nishtiqu li l-Komissjoni tħares lejn il-prassi zbaljata eh, u inġusta. U nittamaw li l-Komissjoni tbiddel din l-imġiba. Grazzi, il-votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa għanna rapport ta' Sinjura Krem fuq l-istrateġija spazjali għall-Europa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Naddu issa għal rapport ta' Sursver. Ver fuq edukazzjoni akademika avanzata u mill-bot bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-talim tul il-ħajja. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <clears throat> votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-Signora Delli tħassir ta' regolament obsoleti fejn jidħlu s-setturi tal-passaggi fuq l manterni u ta' trasport tal-merkanzija bitriq. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Grazzi, votazzjoni marwa. Għaddit. Dan il rapport ġi adottat. Dinja it-tarf tal-proċedura tal-ewwel qari u nkomplu bit-tieni qari. Issa ngħaddu għal rapport ta' Sur Carlo Zorinjo fuq il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali. Emenda numru 30. E, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malwaqa. għaddit. Emenda 29. Ollu idejkom minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. U l-Parlament bekk eh, tmetem il-lowel Arifu fuq dan il rapport Issa rapport ta' Buzek fuq il mizuri ta' salvagwardja ta' sikurezza tal-provista tal-gazz. Emenda 179, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <clears throat> votazzjoni marruqa. Għaddit. emenda 178, votazzjoni ordinarja, o, o favur, kontra. <clears throat> Astenzjonijiet. Għaddit. Bekk qed intemmu l-ewwel qari anki ta' dan ir-rapport, issa naddu għal eh, eh, għal kaċċa tal-balini fin-Norveġa. Mela nibdew dan il-votazzjoni emenda numru 1 favur, kontra. Astenzjonijiet. Emenda li maddiċ. Test oriġinali, favur? Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Emenda numru 2, favur. Kontra. Astenzjonijiet L-emenda għaddit. Test oriġinali. Eh, Il-President jikorreġi ruħu eh, għal għamezbal u għal li l-emenda numru 2 ġiet eh, maddiċ b'maġġoranza kbira. Test oriġinali favur, kontra, astenzjonijiet, mela test oriġinali adottat maġoranza kbira u l-President jitlob skuża tal-isball li għamel. L-emenda numru 10, favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Namlu verifika fuq din l-emenda numru 10. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Sanaddu għal-emenda numru 3. Favur? Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda numru 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda numru 4. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa ħan votaw fil-test oriġinali, l-ewwel parti, favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tini parti, favur. Kontra. <clears throat> Astenzjonijiet. Għaddit. <clears throat> Emenda numru 5. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma għaddiċ. Emenda numru 6, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma Essa Issa nivotaw fuq il-rizoluzzjoni kollha kemmi. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Grazzi, dina il, eh, dan il-rapport ġi adottat. Dallon Bonifua u Corazza Bild. Essur sur jena nitkellem skont il regola 184 fuq il-versjoni Ingliża tal- tal-dokument. Is-sezzjoni numru 4 illi tajt illi l-Parlament jgħid illi il-noqas tal- hija forma ta' violenza kontra nisa. Dana ifisser illi se tkun reat kriminali u il-dokument legali allegat ma, ma jitkellimx fuq il-reat potenzjali. Għal daqstant e, niproponi illi l-esperti il, legali jamlu revizjoni fuq din għax inkella miljoni ta' persuni fl-Europa se jiġu konsiderati kriminali għabbażi ta' dan il-dokument. Grazzi. Ħadna nota Il-test ordinario paragrafu 4 eh, l-ewwel parti. Min huwa favur? Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Namlu verifika. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. għaddit. Tini parti, favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit it-tret parti, favur. Kontra. <clears throat> Astenzjoniet. Għaddit. Memx għalfejn namlu verifika li din id-darba. Għax il rizultatu għacert. Il-paragrafu dissa f'żewġ partijiet, l-ewwel parti test oriġinali, favur. Kontra. Astenzjoniet Għaddit. Tieni parti, favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. <clears throat> Paragrafu 10 m f'żewġ parti, test oriġinali, l-ewwel parti, favur? Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Tieni parti, favur? kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Paragrafu 13, Zoċ partijiet, l għol parti favur. Kontra. <clears throat> Astenzjoniet. Għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Il-paragrafu 15, test oriġinali, favur. Kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika fuq il-paragrafu 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Il-paragrafu għadda pero kien vala pena namlu verifika biex nkunu zguri. Premessa numru 1, test oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. It-tieni parti favur, kontra. <clears throat> Astenzjonijiet. Għaddiet. Premessa R, test oriġinali favur, kontra Astenzjoniet. Għaddit. Premessa AA, test oriġinali, zoċ partijiet, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Tini parti. Favur. EPP. Minua kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. <clears throat> votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivota fuq il-rezoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. nifirħu l-rapporters dan huwa eh, dossier importanti ħafna. Issa il-votazzjoni, issa nivutaw fuq il-rapport Maria Arena. <clears throat> Il-paragrafu 46 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti, favur. <clears throat> Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tieni parti, favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Essa rezoluzzjoni kolla kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. Grazzi ħafna tal-votazzjonijiet. Essa naddu għall-spiegazzjonijiet tal-vot.